So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back. Komplementa ġurnata tajba, nispera li intom stajtu tiħdu tistruħu ftit waqt il-waqfa ta' nofsinar se nitkellmu issa fuq il-koerenza u ħanitkellmu wkoll fuq il-loqsma tal-libertà, sigurtà u ġustizzja Dalodu ħafna minnkom fl-eżempju li tajtu dwar il-problemi li għandhom xjaqsmu ġutijiet eh, tal-bnidem li intom titrattaw, per eżempju, l-situazzjoni tal-immigranti, tal-rifugjati. Dawn huma kollha kwistjonijiet li ovvjament aħna trattawhom ukoll fil-Parlament Ewropew tagħna u fil-Kumitat tagħna tal-Affarijiet Interni. Meta ma jkonniex eh, politika koerenti u ma namlux l-autokritika eh, biex narawx l-affarijiet li sejrin mhux daqshekk ta' fl-Unjoni Ewropea. Nsibu ruħna fl-laqat multilaterali niddiskutu ma' pajjiżi li lil l ewropa u xiġri nitilfu kredibilità. Għalhekk hija kwistjoni importanti li aħna niddiskutu ma'kom biex naraw fuq livell nazzjonali kif nistaw nilħu iktar din il koherenza U meta nitkellem fuq il-kumitat tagħna il-libe, nixtieq nistedinkom li għallaqa tagħna fil-kumitat tal-għanna hearing fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea tad drittijiet tal-bniedem u anki l-implikazzjonijiet tagħha. Forsi interessakom jekk intom tistgħu mistiedna tattendu. Issa Massur Lopez Aguilar li huwa ukoll il-President tal-Kumitat tal-Libe biex nuru u kol li drittit tal-bniedem jitħlu kemm fl-affarijiet interni fuq kol esterni. Nixtieq nintroduċikom il-Sur Morten Kierum, direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal drittijiet fondamentali, inti ġejt minn Vienna u xekk, Sinjur, għanna Sinjura Vigante Melasjute, President tal-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 aħna x'riżultati ksibna meta qegħdin niddiskutu dan is-suġġett? X'baqa pendenti? X'inhuma da il-kwistjonijiet li baqgħu pendenti? Kif nistgħu naħdmu aħjar, kif nistaw intejbu l-impentana biex ikonna verament bilanċ aħjar fil-qasam tal-libertà, tas-sigurtà u kif aħna sen waslu l-messaċ li t-ċittadini tagħna biex nurruhom li verament aħna importana mid-drittijiet fundamentali tagħhom. Dak li naraw li jiġri madwarna dan l-aħħar għandu iqajjimna forsi minn mir-raqda dwar anki fuq il-privatezza ta' ċittadini Ewropej, per eżempju aħna rridu nkomplu nara nifmu ċittadini, ners u iktar lejhom. Anki minħabba li dal-waqt waslu l-elezzjonijiet f'Mejju tal-2014 se naraw li ċittadini Ewropej se jsemmu leħenhom, se jgħidu kif jasbuha fuqna. U għalhekk dan id-dibattitu u anki l-kampanja elettorali ġejjin mill-familja politika ġejjin irridu nuru l-ċittadini li mhux biss il-kriżi finanzjarja aħna importana jew il-manager tal-euro, imma aħna importana wkoll mill-libertajiet taċ-ċittadini, mill-drittijiet tagħhom. Anki meta nkunu qegħdin se niffirmaw għandhom tal-Unjoni għall-Unjoni Ewropea il-ftejimiet ma' pajjiżi terzi li dejjem aħna qegħdin nippruvaw niżguraw dawn id-drittijiet tal-bniedem biex nżommu l-istandards tagħna fuq il-livell li dejjem aħna eh, nemnu li għandhom fej għandhom ikunu. Eh, Għalek verament huwa unur għalina li aħna naħdmu fl-imkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Issa, ħan nisimaw minant direttur tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President u Signor President, Grazie tal-istidentuna għawnek illum biex inkomplu diskussjoni, diskussjoni li imbdiet xi sena ilu, kważi sena ilu f'Novembru sena l-oħra biex nitkellmu dwar il-koerenza interna u esterna. U vera ħaġa tajba li għanna l-Parlamenti Nazzjonala mana illum biex nistaw ikonna din di diskussjoni ftit iktar wiesa naraw il-perspettiva wkoll mill-livell tal-istat membru mhux biss man-naħa tal-Unjoni. Ovvjament jiena naqbel ħafna ma dak li għal Fernando, ġifiri biex nibqgħu kredibli u biex nibqgħu nkunu ispirazzjoni għall-imsieħba tagħna li l-imminxtutna hemm bżonn li naħdmu iktar flimkien naraw kif qed jiġu eh, sfidati dawn id-drittijiet fondamentali. Il-koerenza mhix xi applikazzjoni morali li għandna nagħmlu. Imma hija obbligu nisibu fil-karta. Dawn il-valuri ovvjament fuqhom fu jissejsu kollha uh, koll il-xol kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea jisibu il-valur dejjem insibu dawn il-valuri. Imma aħna niltaqaw eh, fi Vienna ma' ħafna nies minn pajjiżi differenti u nafu li l-Ewropa dejjem tiġi rispettata għal f'dan il-qasam. Aħna nistgħu dejjem nispiraw eh, gvernijiet nies oħra involuti ikunu fejn ikunu fil-bqija tad-dinja. Imma Nafu u kol mill-evidenza li għanna mill-provi li jaslu fl-Aġenzija li għadbaqa problemi, għadbaqa ħafna sfidi anki fl-Europa. Nerġa niġi għal dan il-punt. Qabel, xtaqt nejt mill-bidunet li mux bizzejiet li wieħed iħares lej situazzjoni f'mument eh, preċis. Ovvjament, jekk jiġi xi ħaġa rridu naraw eżattament il-kif u l-koma, imma naħsbeb li aħjar naraw jekk il-problemi u mhux qegħdin jiġu indirizzati. Il-gvernijiet, l-istituzzjonijiet tagħna, l-entitajiet qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jirrendu l-ħajja taċ-ċittadini aħjar anki dawk ktar li huma konċernati minn xi sfida partikolari ta' drittijiet tal-bniedem, jiena naħseb hawnhekk il-punt kruċjali qegħdin nindirizzaw mid-drittijiet tal-bniedem u l-allarm qed iddoq biżejjed jekk is-sitwazzjoni eh, tmur allar qegħdin nindunaw b'sitwazzjonijiet li forsi qegħdin jaraw li sejrin lura u mhux il-qudiem Qabel nejdilkom ftit fuq il-xol tana billi nistaw u koll niddiskutu għom dwar il korrent interna u esterna, nishtiq nejdilkom e, nsemmilkom xie punti fejn l-Unjoni Ewropeja għada l-eżempju tajjeb għal reġjuni oħra, ġifri fej għada qed tispira l pajjiżi u lin nies oħra. Ewennet Ma naħsibx li teżisti reġjuni oħra eh, fid-dinja kollha fej hemm daqshekk trasparenza nafu eżattament x'inhuma l-isfidi tagħna. Eh, Ġifieri fej verament nitkellmu dwar l-isfidi. Għandna Anna u kol legali sot u kol, ġifiri il-Karta Ewropea tal-Drittijiet Fundamentali, ġifiri il-regoli vinkolanti tal-Unjoni Ewropea. U dak li jmexxina fuq xiex nistriħu biex namlu dan ix-xogħol. Imma u kol il-konvenzjoni tal-ġnus u dwar il- il-persuni b'disabilità u nisperaw li jista' jkun hemm ukoll il-firem għal lejn din il-konvenzjoni wkoll. Għandna ukoll numru ta' istituzzjonijiet. Istituzzjonijiet kemm fuq il-livell nazzjonali, il-rati, l-istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, is-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet li jiddeċidu fuq il-kwalità fuq livell Ewropew nafu dawn l-affarijiet kif eh, jaħdmu rajna u koll il-karta li tkun vinkolanti li l-Parlament u l-Kunsill eh, jindirizzaw u koll id-drittijiet tal mnidem biktar eh, preċizjoni Għanna u koll l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bnidem biex ta' li ta' din tal-aħħar tagħti l-istat l-28 stat membru l-Kunsil tal-Ewropa tagħti dawn il-pariri fuq eh, is-suġġett. Għanna u koll numru ta' linji ta' politika, per eżempju, fuq il-poplu Roma għanna il-qafas tal-Unjoni għall l-istrateġiji ta' integrazzjoni li veru ta' spinta l-qoddim il-dan il-qasam? u jistaw kol servi ta' ispirazzjoni għal popolazzjoni indiġeni li huma marginalizzati fi bnadi oħra ta' dinja. Il-traffikar tal-persuni u kol li nafu li dażmin għaw forom oħra ta' skjavitu. Il-protezzjoni u kol ta' data dawn kolla eh, sfidi il-privatezza u kol. Dawn kienu edejat li sħa, li, li juru l-affarijiet pozittivi li għanna nibnu fuqhom. Għanna leġislazzjoni imma mhux dejjem din mill-fatti immorru għal-realtà għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Għanna tiftit eżempji dejjem qed hemm rilevanza dimensjoni esterna. Din is-sena l-Aġenzija ħarġet survey rapport meta kellna xi tlieta u design elf persuna li rispondow. Dis survey kienet dwar l-LGBT u din kienet eh, survey li għamilna fil- 28 stat membru xi żewġ terzi minn dan l-ammont ta' nies li rispondew għalunna li huma ma kinux moħħom bisrieħ li jimxu 8 feet ma ħadd tal-istess fil-pubbliku u xi kwart minn daw li rispondow kienu ġarbu jew għaddew minn xi forma ta' aggressjoni f'din l-aħħar sena. U eh, meta saqsejni jew xamlu, meta kien hemm dan l-attak, ħafna minnhom qalu li baqgħu sikta u maqqas biss marru għand il-pulizija għax eh, ma qatt ma ħassawhom f'ċertu sigurtà. Iġifieri hawnhekk għandna problema. Palissa il-persuni LGBT huma koperti biss bil-regoli kontra diskriminazzjoni fil-qasam biss tax-xogħol u mhux eh, fil-qasam soċjali kollu ġifiri l-etniċità, r-razza per eżempju. Imma fl-Ulju tal-2013 il-Kunsil adotta linji gwida dwar promozzjoni u protezzjoni ta' kull tip ta' drittijiet umani għal persuni LGBTI ġifiri kwantu għal politika esterna tal-Unjoni Ewropea, ġifiri għaraw diverġenza għaw diskrepanza bejn dak li nħampu, dak li nejdu u il-mod ta' kif naġixxu eh, fil-pajizi tal-Unjoni tajjeb għalek li forsi nadottaw id-direttiva orizzontali kontra diskriminazzjoni li bat tkun tkopri u koll il-persuni b'disabilita u l-persuni LGBT il-persuni kollha fil-fatt li mhux nirrestrinġuhom biss għal qasam tax-xogħol. Qasam ieħor fej qed naraw li għandna e, sfidi l-indipendenza tal-ombudsman, tal-qrati, l-istituzzjoni ta' dritti tal-bniedem, l-entitajiet ta' ugwaljanza u l-istess mod qed naraw qed naraw kważi impunità totali meta nitkellmu fuq ir-rejati kontra persuni, ġifri il-rejati ta' mibeda biex nejtek il-hate crimes. Et naraw li din dan huwa fenomenu li qed joffrina sfida ġdida. Issa nixtieq ngħaddi għal punt ieħor u naħseb hawnhekk insibu ir-rabta diretta fuq eh, l-azil, traffikar, eh, anzi l-lini ta' politika li għandhom xaqsmam l-immigrazzjoni ma' l-frontieri ma' traffikar u ma' l-azil għax dawn jikkonċernaw ovvjament il-pajizi terzi, pajizi li aħna nikkoperaw magħhom. U hawnhekk nafu kif eh, li ħafna eh, nies mietu fil-Mediterran, jer u fil-Mediterran f'dawn l-aħħar snin. Nafu li ħafna eluf ta' nies jippruvaw jitħlu u jiġu traffikati fl-Unjoni Ewropea kull ta' kull sena. Umbat hemm ukoll eluf ta' nies li jaħdmu jagħmlu xogħol prekarjat eh, domestiku jew inkella jaħdmu ċertu industri u fl -agri, fil fil-settur fil agrikolu u jkunu jisom trattati bħal skjavi. Dawn huma affarijiet li għandhom jallarmawna u hemm ħafna regoli li jistgħu jaħdmu imma għadbaqa ħafna xandu jisir. Hemm il-livell ta' solidarjetà bejn eh, l-istati membri eh, kwantu għal azil per eżempju, eh, nafu kem għadu l-ura biex intikom eżempju, li forsi jintom familjar miegħu l-Istati Uniti kienu qegħdin jospitaw ħafna iktar immigranti li kienu qed jaslu F'Malta milli l-bqija tal-istati ta' membri tal-Unjoni Ewropea, ġifiri tistaw timmaġinaw pajis bħal Malta minn xiex ikun għaddej. Dawn huma ċertu punti għal passi iktar konkreti li nistgħu nieħdu. Nafu li l-parlamenti nazzjonali jistaw ikollhom ukoll eh, rwol importanti biex iżommu fuq l-aġenda dawn id-drittijiet fondamentali u li eh, dawn ma jitnesowx anki fil-xogħol ta' kuljum xogħol prattiku li jagħmlu parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti fit-transpożizzjoni tal-liġijiet sekondarji tal-Unjoni Ewropea. Meta ġifiri edin naħsbu biex ikun hemm konformità tar-regoli, il-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu dak l-istudju iktar fil-font tal-liġijiet hemm ukoll l-effettività tal l-arkitettura komplessa tal-Unjoni. Din tista' tiġi streamlined jekk it-twinja u 20 kumitati tal-Parlamenti Nazzjonali jiltaqgħu bejnietom biex ukoll jasmu bejnietom ix-xogħol li jkollhom fuq l-aġenda tagħhom. Ġifieri il-kumitati mux biss tal-affarijiet barranin imma anki dawk li qegħdin jagħmlu xogħol ġol pajjiż stess. F'Diċembru kien hemm laqa Ċipru fuq dan is-suġġett u nispera li xogħol fuq dan eh, dan il-punt tkompla. Kom Umbat il-koordinament fuq il-livell nazzjonali bejn l-atturi kollha importanti għal promozzjoni u l-promozzjoni e protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Il-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk naraw li qed laqwa pożizzjoni biex ikun hemm interazzjoni bej l-MPs, l-istituzzjonijiet, l-entitajiet ta' gwaljanza u l-aqdiet tas-soċjetà ċivili Ippermettu li namel parentesi hawnhekk għax jiena verament imħasseb dwar il-fatt li hemm djufija tal-soċjetà ċivili eh, fi zminietna fl-Ewropa. Imħabba wkoll il-kriżi ekonomika. il soċjetà ċivili qiegħda dbati minħabba li m'hemmx fondi għal dawn l-qdiet u rridu naraw kif nistgħu nappoġġjawhom dawn l-qdiet ta' soċjetà ċivili. Nafu li l-istati membri jgħinu u kol l-laqdiet eh, barra minn xtutom ma jinsowx il-dawk laqdiet li jaħdmu f'pajjiżhom stess, għax dawn huma pilastru importanti għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Ewropa. Fl-aħħar jiena ngħid li huwa importanti li inkomplu niġbru data li tkun tajba, importanti ta' kwalità biex aħna verament il-linji ta' politika nużawa eh, namluwa skont l-evidenza li jirnexxilna niġbru. U għawnek, eh, ovvjament, jena nejdilkom li l-Aġenzija tal-TI, ta' fejn aħdem jena tal-Drittijiet Fundamentali dejjem lesta biex tgħinkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dik id-dikjarazzjoni tiegħek u ta' dik l-informazzjoni enormi li għamilt li tajtna u aħna unnek għanna il-problema fil-problema kif għanna ndaħlu kollox eh, fil-ħin ta' din il-kamra x'mawx maġġoranza politika, allura din hija kwistjoni ta' li nkunu parti mill-Kumitat tal affajt ta Barranin fejn nippruvaw nimpressjonaw fuq il-libe Eh, fuq il-ħtieġa li kolna komitat sħiħ forsi il-qoddim fil-leġislatura li missi kolna naslu biex ikonna suċċess biex ikonna komitat bħal dan. Imma tajjeb li fuq livelli differenti, fuq livelli nazzjonali, fuq livelli Ewropew li jitkellmu u jikkomunikaw bejnietom. U issa għandna fostna il-presidenza tal-Kunsill fuq id-drittijiet ta' ċittadini u moviment ħieles il sinjura Madame Lizute dinja l-ewwel darba illi jinajt qed nilqekawn, naħseb jekk jogħġbok tista' tibda. Grazzi, Sinjura. President, ma ta' pjaċir għalija li ugunut li jedawnek biex namlilkom xi e, namel prezentazzjoni fuq il-korp tiegħi li huwa parti mid-drittijiet ta' ċittadin ta' għal-drittijiet ta' ċittadin għal-moviment ħieles għadu fil-bidu tiegħu għadna din ifittxu l-identità tagħna predeċessur ta' Frem kien grupp ad hoc illi id-dover tiegħu kien illi jinnegozja regolament li taħtu l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem tkun eh, maħluqa. Allura aħna dan huwa dinja t-tarbija tagħna. Dan il-grupp ad hoc sar tiġi trasformat umbat fi grupp ta' ħidma u qed niffaċċjaw kwistjonijiet tal-Aġenzija eh, ta' dritti dwar id-drittijiet ta' bniedem u għana naħdmu ħafna wkoll fuq affarijiet oħra anka fuq il-Trattat ta' Lisbona. Hemm kwistjoni kbira li għalla li dħul tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. Għal ħafna żmien l-aġenda ta' frem ta' frem kienet iddominata minn dil kwistjoni u għalhekk għalhekk xi kultant ma kellniex ċans għal affarijiet oħra ma jfissirx li xol ta' Fremp kien limitat għal dan is-suġġett biss. Ninnota li taħt li f'Ġunju taħt il-Presidenza Irlandiża l-konklużjonijiet tal konsil dwar drittijiet ta' bniedem l-Istat ta' dritt u r-rapport tal-Komissjoni fuq l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea ġiet adottata. Hawnhekk il-Kunsill innota li billi nirrispettaw l-Istat ta' dritt huwa prerekwiżit tal-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Anka id-dħul tal l-Unjoni Ewropea għal Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet ta' Bniedem ġiet innutata bħala fenomenu illi jisaxħaħ il-koherenza ta' politiċi dwar id-drittijiet ta' bniedem fuq livell intern u estern tal-Unjoni Ewropea anka kien hemm rabta bejn l-istat ta' dritt u drittijiet kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali oħra u kwistjonijiet dwar anka rejati kontra xenofobja u mibeda kontra minoranzi, eccetera. U taħt il-Presidenza Lutwana, din ġifiri, il-Fremp jiffokaw fuq għal erba punti l-ewwel effettività ta' strumenti tal-Unjoni Ewropea eżistenti biex niġġieldu kontra eh, reati kontra eh, hate crime bdejna diskussjoni dwar xejn bżonn li jsir iżjed fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex niġġieldu iżjed l-ekkim sejħa hate crime u hawnhekk qegħdin inkomplu bl-idejat li ħarġu minn tul il-Presidenza Irlandiża li dak li għandna bżonn fuq livell ta' Unjoni Ewropea huwa internalizzazzjoni tal-fundamenti tal-drittijiet fundamentali ġifieri mhux biss ikollna eh, qafas regolatorju f'postu imma biex naraw kif ikun hemm implementazzjoni u jekk ma jimplementawx naraw x'għandna bżonn biex isir dan. Allura x-xogħol tagħna huwa li aħna l-ewwel niġbru l-informazzjoni, d-data li hemm bżonn biex diskussjoni tkun tista' ssir allura l-ewwel e, anke taħt il-Presidenza Irlandiża l-Fremp talbet tal-input tal input mill-Aġenzija ta' dwar drittijiet tal-bniedem u aħna tal-labna l-Aġenzija biex iħassru li dan il-fenomenu min-naħa ta' drittijiet tal-vitmi, iġri vitmi ta' hate crime, x'inhu ma l-esperjenzi tagħhom u xem bżon isir skontumma biex niproteġu aħjar l-interessi minn tagħhom. Għandniex bżon xi regolamenti legali oħra jew u x'għandu jsir iżjed mhux hekk biss imma taħt il-Presidenza Litwana l-Istati Membri ġew mitluba biex jagħtu informazzjoni taħt il-deċiżjoni qafas biex niġġieldu ċerti forum ta' espressjoni ta' xenofobja u oħrajn għanna nistaqsu l-drittijiet ta' bnidem biex natu biex natu eh, għajnuna il-kooperazzjoni biex nagħtu din l-informazzjoni l-ewwel avveniment jew l-ewwel punt importanti ħafna hija l-konferenza pjanata minnaħa tal-Aġenzija dwar drittijiet ta' bniedem u l-konferenza tal-Aġenzija bil-ġlieda kontra l-hate crime li se ssir fil-Vilnius fit-12 u 13 ta' Novembru hawnhekk jiena din qed inħabbara anka nħass dan huwa parti mix-xogħol tagħna u hawnhekk nittama li jkollna opportunità jkollna ċans li niddiskutu problemi li għandhom x'jaqsmu mal-hate crime u din il-konferenza se toħroġ biktar idejat dwar x'jista' jsir fuq livell Ewropew biex nindirizzaw din il-problema. Iġifiri dan u fuq iġi da kontra l-ekim seja hate crime. Il-punt li jmiss fuq l-agenda eh, tal-Fremp hija l kwistjoni ta' evalwazzjoni esterna tal-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem, sempliċement biex niċċara l-affarijiet li mhijiex il-frem li tassessja il-prestazzjoni ta' l-Aġenzija. Din l-evalwazzjoni diġa seħħet u bażi fuq l-evalwazzjoni esterna il-Bord tal-ġestjoni ta' din l-Aġenzija ifformula ċerti rakkomandazzjonijiet dwar fl-opinjoni tagħhom kif ix-xogħol tal-Aġenzija jista' jittejjeb x'tibdil ta' regolament hemm bżonn jkun hemm u aħna eh, qed nippjanaw li nadottaw li nkunu adottajna l-konklużjoni tal-Kunsill fejn aħna nisprimu l-opinjonijiet tal-Kunsil dwar xem bżonn isir biex di l-Aġenzija issir iktar effettiva, iktar effiċjenti. Imma ovvjament da kollu huwa fidejn il-Kummissjoni li toħroġ bi proposta għal xi tibdil neċessarju għal regolament. It-punt din miss fuq l-aġenda tal-frem hija l-kwistjoni ta' drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea biex nkunu iktar eżatti il-Kunsil tal-Fremp qed jaħdem fuq abbozz ta' konklużjoni tal-Kunsil dwar ir-rapport tal-Kommissjoni dwar iċ-ċittadinanza. Hawnhekk aħna din inħarsu lejn is suġġerimenti tal-Kunsil dwar kif id-drittijiet tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandhom jittejbu. daw ġew adottati fil-Kunsil tal-JHA l-aħħar wieħed li għadda, u mbagħad dawn hemm il-konklużjoni wkoll anke l-eveniment tal-elu se jsir fil-Vilnius għal darbora u hawnhekk qed inħabbar dan ukoll. Ovvijament ikun impossibbli nimmaġinaw li x-xogħol tal-Fremp mingħajr il-kwistjoni ta' ta' tħul tal-Unjoni Ewropea e, f'entità oħra dawn edin nħarsu lejn lejhom b'mod informali għax il-parti formali għadha ma ġiġ sottomessa mill-Kummissjoni Meta nħassu li ibbont iktar speċifiku li l-kwistjoni ta' koerenza interna esterna fil-laqqa ta' settembru tal-Fremp fit-13 ta' settembru aħna eżaminajna id-dikjerazzjoni mill- tan-netwerk ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija, dokument li u koll fidejkom, da ġi firmat minn 48 NGO u dan huwa dokument dikjarazzjoni li fih mis-soċjetà ċivili li tagħti l-intenzjoni tagħha ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dwar kif dawn l-istituzzjonijiet jiffaċċjaw eh, kwistjonijiet li għandhom xi ma' drittijiet tal-bniedem din hija nota li fija suġġerimenti dwar dan dwar l-istituzzjonijiet kif jistgħu jirrispondu aħjar għal dan din il-nota speċifika fija seba suġġerimenti l fremp Aħna fil-Fremp e, studjajna dan il-dokument u aħna qbilna. Aħna qbilna li konna diskussjoni f'Novembru, fil-laqa ta' Novembru, fl-ewwel ta' Novembru, speċifikament fuq il-kwistjoni ta' koerenza interna u esterna ta' dritti tal-bniedem, aħna rrid eh, nistiednu li ċermen u kol tal- Eh, tal-Konsil tal-Europa u jiet fl-Aġenzija. Aħna bħala grupp ta' ħidma din ħasru eh, lejn mezzi kif aħna ntejbu il-problemi u kif għana nindirizzaw aħjar il-problemi ta' koerenza dak għandu xisama politiċi fuq livell intern estern. U għet mill-kriterji biex aħna iktar inkunu eh, intejbu inkomplu ma' diskussjoni kellna dal-ħodu B'liskors li għamilni aħna hemm ħtieġa li nevitaw duplikazzjoni u ħtieġa li aħna nużaw indikaturi eżistenti u mekanizmi eżistenti fejn ikun hemm ħtieġa li aħna monitorjaw il-prestazzjoni f'dak l-għandu sa' drittijiet tal-bniedem fil tagħna ta' settembru fil-Fremp aħna diskutejna fil-qosor il-kwistjoni ta' kooperazzjoni bejn il kummissjoni u Seberġ tal-Konsil tal-Europa fuq għallan tal-preparazzjoni tal-iskorbor tal-ġustizja. U fil-frem aħna appoġġajna mod ġenerali l-kooperazzjoni u għet inkomplu bil-kooperazzjoni mal-Komissjoni fih dan il-fremp imma fil-istess ħin aħna notajna li iktar diskussjoni hemm bżonn issir fih dan tal-Kunsill fih dan il-Kunsill dwar din l-informazzjoni kif issir tinġabar mill-Kunsill tal-Europa għandha tintuża mill-istituzzjonijiet Ewropej għal artiġiet propji tal-Unjoni Ewropea jina tkellimt, għettajt il-kellima diġala 10 minuti u se jgħidu li darwaqt biex nalaq ħalqi, allura biex nikkonkludi sempliciment ninnota illi kif nifmu l-affarijiet aħna il-kontinuità tax-xogħol il-Konsillu huwa importanti għax kif tafu aħna eh, nippressi aħna eh, dejjem nirċievu xogħol mill-Presidenza ta' qabel Allura ħdin nkomplu biex jol bil-kwistjoni tal-hate crime ma jfisix li għandha titkompla mill-Presidenza Griega u nittamaw però li jsir il-kontinuità hija essenzjali manka kooperazzjoni ma' atturi ma' l-atturi kollha. Nixtieq li ninnota il-jina kontenta bil-kooperazzjoni li għanna ma l aġenzija ta' Drittijiet ta' Bnidem, ovvjament tista' tittejjeb. U jina nħares il-qoddim għal idejat tijak dwar kif nistaw intejbu eh, xoltana fir dan il-frem. Grazzi tal-attenzjoni. Thank You, Madam Milja Siute. it's also encouraging uh, for me to hear that you have open meetings to work. Iva fil-fat jina naħseb illi hija xi ħaġa tajba ħafna li intom taħdmu ħafna fuq din kwistjoni tal-koerenza. Issa għandi tliet kelliema minn ħadd il-Parlamenti Nazzjonali, jiġifieri nitlokkom li jekk tixtiequ titkellmu tgħidulna daqsxejn minn intom qabel ma titkellmu ħalli nkunu nafu daqsxejn għandna l-kollega minn Rumanija l-ewwel. Grazzi ħafna, Signor President. Iva, din hija opportunità importanti ħafna li aħna għanna illi għawek edin għawek sabiex nitkelmu ma'kom anke mal-membri tal-Parlament Ewropew jina naħseb illi mill-prattika u mill-esperjenza tal-kollegi l-oħrajn li ġej mill-parlamenti nazzjonali l-oħrajn nitħalmu aħna wkoll. Ir-Rumanija huwa pajjiż li bħalissa qiegħed jaħdem iktar fuq il-demokrazija li raġuni aħna nixtiequ li naħdmu mod koerenti fuq il-level internazzjonali. Iżda tfadlilna ħafna sfidi li rridu nerbu f'dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem. U anka f'dak li għandu x'jaqsam il-leġislazzjoni dwar it-tortura. Aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' soċjetà ċivili sabiex nfasslu din il-leġislazzjoni ħalli nofru l-istess opportunitajiet lil kulħadd. Hija xi ħaġa importanti ħafna illi dan il-qafas l istrateġija jitfassal u jkun stabbilit u anka dawn il-pjanijiet tazzjoni li qed importanti li jkunu stabbiliti u implementati. Apparti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti li u pjanijiet tazzjoni li jistgħu jkunu mbagħad implementati b'mod speċifiku skont il-bżonnijiet tal-pajjiż. Jiena naħseb li fil-fatt rridu naraw ukoll li nikkontrollaw il-kompetenzi u l-analiżi u nkunu stretti wkoll f'din l-analiżi. Jiena naħseb li l-mentalità hija xi ħaġa illi tinbidel bil-mod ħafna. Għal din raġuni hemm bżonn illi aħna dejjem ikollna appoġġ għal dawn l-isforzi dan huwa fl-interess ta' ċittadini tagħna iżda anka fl-interess ta' ċittadini kollha Ewropej. Jiena nixtieq li nrasaq suġġeriment jiena verament ħad kost illi id-direttur tal-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem diġa semmija dan aħna rridu jkollna network tal-delegati kemm minħat tal-Parlament Ewropew kif ukoll Parlamenti Nazzjonali illi flimkien jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb illi għandna bżonn li jkollna l-opportunità li jkollna skambju ta' esperjenzi, ta' suġġerimenti ħalli ngħinu lil xulxin ħalli bekk navvanzaw pass iktar maġġel u intejbu il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem. Dak kien ukoll suġġeriment minnaħat tiegħi u fil-fatt jiena nixtieq najt illi nemmen li dan it-tip ta' skambju jista' jkun siewi ħafna sabiex aħna nistabilixxu netwerk bħal dan kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Ringrazzjak. Thank you very much and next is the colleague from Grazzi ħafna sanna l-kollega min-naħa tal-Parlament Kroati, Kjoġ Buksinjolic. Grazzi ħafna, Signor President. Jina smajt dakollu il-lint ntqal mill-kellima li tkellmu qabli u qalu illi hemm bosta aġenziji differenti u istituzzjonijiet differenti illi fukaw fuq dak li bl-Ingliż jissejħu hate crimes u qed jifprovdu ċertu linji gwida wkoll dwar dawn il-każijiet. Jiena naħseb li fil-fatt din hija inizjattiva eċċellenti bħala membru ta' Parlament Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea jiena nixnejt li aħna minħatana din nippruvaw niskuraw illi il-liġi kriminali tipprovdi sanzjonijiet sabiex nikastikaw dawk illi qegħdin jikkommettu reati relatati mal-hate crimes. Iżda aħna rridu wkoll namlu minn kollox sabiex nimponu sanzjoni fuq il-hate speech, il diskors li jiġi qabel dawn ir-reati kriminali illi huma bbażati fuq il-mibeda lej xi grupp partikolari ta' nies. Aħna fil-Kroazja diġà din nippruvaw niddiskutu dan is-suġġett u jiena naħseb illi l-miżuri horizzontali jridu jkunu msaħħa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea wkoll sabiex pekk aħna nkunu nistgħu niġġieldu aħjar kontra d diskriminazzjoni. Issa dwar it-trattament tal-immigranti illegali u ġlieda kontra it-traffikar tal-bnedmin Jina nishtiq nejdilkom lija li fil-femma tiegħi importanti li nsaħħu l-kooperazzjoni anke mal-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u li nkomplu nsaħħu l-mekkanizmi ta' solidarjetà bejn l-Istati membri stess. Jina jidir li li importanti ħafna li ikollna bilanċ tajjeb bejn dak li aħna din namlu barra mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea u anka fl-Unjoni Ewropea stess u naħseb li żgur li kollegi minn Malta, l-Italja u l-Greċja żgur li qed jifmu dak li qed nirreferi għalih. Issa aħna dal-waqt ħankunu il-pajis li ħajkollu l-itwal frontieri tal-Unjoni Ewropea li qegħdin fuq il-Mediterran, ġifieri hemm bżonn li jkun iktar kooperazzjoni msaħħa ħalli nħarsu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess ħin niskuraw li kulħadd ikun trattat b'mod tajjeb anke l-immigranti illegali u legali. Jiena nixtieq illi ngħid dan li ġej ukoll. Jiena nitamma l-Unjoni Ewropea flimkien l parlamenti Nazzjonali ħamlu dak kollu li jistgħu ħalli jiżguraw illi l-Unjoni Ewropea tagħti din l-aħħar spinta ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niffirmaw il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal bidem tal-Kunsil tal-Ewropa u nittama illi l-kooperazzjoni li aħna ħajkolna magħhom ħatibqa' kifini jew anke l-aħjar tkun iktar imsaħħa. Jiena naħseb li din il-konvenzjoni hija huwa fil-fatt wieħed mill-istrumenti internazzjonali importanti li għandna fidejna u jekk jirnexxielna aħna nimplementaw dawn l-istrumenti, jirnexxielna nħarsu aħjar drittijiet tal-bniedem. Iva dwar l-aħħar punt li inti semmejt aħna ressaqna riżoluzzjoni sabiex inħeġġu li jkun hemm implementazzjoni mill-iktar fis possibbli u firmar mill-iktar fis tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. U aħna kellna ħafna dibattiti wkoll anke fl-Istati Membri illi xtaqu li jagħmlu bil-kontra iżda naħseb illi fl-aħħar wasalna rib ħafna sabiex niffirmaw u naħseb illi fil-fatt huwa tajjeb li naħdmu fuq il-qafas legali ta' ċertu aġenziji ħalli kollom politika tal-ħarsin ta' drittijiet tal bidem li tkun stretta ħafna speċjalment pereżempju fil-kuntest tal-Frontex illi mbagħad ikun kompert mill-konvenzjoni tal-drittijiet tal-bnidem. Għandi kollega mill-Parlament Ewropew li xi jitkellem, Mr. Tavares. Grazzi ħafna, Signor President. Jena naħseb illi din hija opportunità eċċellenti sabiex niddiskutu kwistjoni li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsin ta' trittijiet tal bnidem kemm barra mill-Unjoni Ewropea kif ukoll fidan l-Unjoni Ewropea stess. Jiena naħseb illi huwa importanti li nreferu għat-trattat. Fl-artiklu wieħed ta' trattat aħna din ngħidu illi edin nipruvaw inħarsu l-Unjon Ewropea fl-artiklu 2 nitkellmu fuq il-pilastri tal-Unjon Ewropea rispett ta' drittijiet tal-bniedem, etc. Ġifri meta aħna din nitkellmu fuq il-valuri Ewropej aħna nafu x'inhuma is-sitt valuri tal-Unjoni Ewropea, sitt valuri ewlenin li jinsabu fl-artiklu numru 6 mhumiex affarijiet li qed jitkellmu dwarhom il-burokratiċi, u fl-artiklu 3 aħna din nitkellmu fuq l-anijiet tal-Unjoni Ewropea u l-ewwel inċis jgħid li l-anewlini huwa il-promozzjoni tal-valuri Ewropej. Aħna ħniex qegħdin naraw li qed nispeċifikaw li dan għandu jsir fuq livell intern jew estern. Jiena naħseb illi dan jieħu preċedenza fuq strumenti oħrajn. Jina naħseb li fil-fatt lan tagħna huwa li aħna nippromovu il-ħarsir ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u anka il-ħarsin tal-liġi u tal-istat ta' drittu demokrazija. Ġifir dan huwa għan ewlini tal-Unjoni Ewropea għanna bazi legali u koll, iżda rridu nkomplu nsaħħu din il-bazi legali grazzi għall-iktar strumenti legali wara li aħna jkollna dialogu mal-istituzzjonijiet, mal-parlamenti nazzjonali u anka bejnietna jina fil-fatt nista' niftakar li aħna kellna rakkomandazzjoni u kellna wkoll diskussjoni li tmullu s sena 2009 aħna provajna ninvolvu il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament Ewropew sabiex jiltaqa' mal-grupp ta' ħidma li hemm fil-Kunsill. Ħalli jiltaqa' anka mhux darba iżda fuq bażi regolari. Jiena naħseb li dan għandu jsir u fil-fatt aħna rridu nindikaw daqsxejn kif għandhom ikunu organizzati dawn il-laqat u għandna jkollna kooperazzjoni wkoll regolari anka eh, f'dak l-għandu xieqsam xoll li t-sir Brussel għanna bżon l-istrumenti li u maċirqa fidejna. Għalli bekk aħna nkunu nistaw namlu xolna sew u xolna ma jkunx Eh, mitfuħlura minħabba il-kriżi ekonomika, per eżempju, aħna nafu illi ħafna drabi jekk inħarsu lura lej l-istorja jekk hemm kriżi ekonomika dan jista' jwassal għal kriżi anke fis-soċjetà ċivili u kriżi anke fil-kontest tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u naħseb li jekk ħajġri dan din ħatkun kriżi li ħatkun diffiċli ħafna nelbuha. Jiena kont rapporter ukoll u ressaqt numru ta' proposti dwar ukoll il-ħolqien ta' korpi li mhumiex politiċi illi jistgħu jihdu nota u jikkontrollaw il-sistema tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bnidem fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi rridu nagħtu mandat lill-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem ħalli forsi jkunu jistgħu jagħtu wkoll opinjoni tagħhom fuq affarijiet li l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem ma tistax titkellem dwarhom. Naturalment aħna għandna eh, l-interpretazzjoni ħilsa tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u din tista' tkun problema. Għandna wkoll punti li għandu x'jaqsmu għall protezzjoni tal-informazzjoni, data protection, il-sistemi ġudizzjarji tal-pajjiżi li rridu jkunu mħarsa wkoll għandna bżonn ta' kumitat qisu bħal dak ta' Copenhagen illi jkun korp li jista fil-fatt jiżgura li hemm ċertu kontinwità fix-xogħol tagħna ħalli jiżgura li l-kriterji ta' Copenhagen ikunu irrispettati dejjem anka wara li wi pajjiż jingħaqad u jissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Naħseb li issa wasalna f'punt importanti ħafna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Importanti li nkomplu naħdmu ħalli nimxu l-qoddim, nifukaw fuq l-avvenimenti, fuq dak li qed naraw madwarna, qegħdin naraw iktar nies estremisti, iktar um, violenza politika, U jekk minħabba dan kollu li qed jiġri, jekk aħna nagħmlu iktar pressjoni fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem din għandha tkun xi ħaġa li tista' tenna iżda rridu nsibu mod ta' kif nistgħu naħdmu flimkien, ħan nieħdu azzjoni flimkien. Inkella l-Unjon Ewropea żgur li ħadd intefa' lura f'dak li għandu x'aqsam demokrazija u ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna u nixtieq illi Nirringrazzjak tal-li fakkartni li dan l-aħħar qabel ma waqafna għal pawza ta' stajna r-rapport tiegħek u fakkartna li bħalissa aħna għandna kumitat ta' allarm, ġifiri jekk ikun hemm sitwazzjoni negattiva fl-istati membri aħna fil-fatt nistgħu nagħmlu reazzjoni tagħna u mhux biss sempliċement n s-sitwazzjoni ġifieri nittamalli. il-qoddim aħna nużaw dan il-kumitat. Fu l-lista għad fadalli minn dalodu li jixtieq jitkellem is-sur Turaws minnaħa tal-Greċja. Mela sur kasa kissa mill-Bulgarija. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, наистина първо благодарност. Грация Нищо не ningrazzjak ħafna tal-li organizzajtu din il-laqa interparlamentari. Fil-fat, aħna din naraw li il-membri nazzjonali għandhom l-opportunità li parteċipaw f'din il-laqgħa kollu jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna suġġett li għandu xaqsam mal-politika tal-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. U apparti minn hekk din hija kwistjoni illi importanti illi aħna noħduha bis-serjetà. Il-proġett Ewropew fil-fatt huwa fil-qalba tax-xogħol tagħna aħna l-ewwel ħloqna il-Kunsil tal-Ewropa u mbagħad imxejna sabiex nistabilix l-Unjoni Ewropea. Mill-bidunet l-Unjoni Ewropea kienet stabilita bħala unjoni monetarja sa fl istessin il-prinċipji u l-valuri kienu wkoll impoġija fuq l-aġenda tagħna. u id-drittijiet fundamentali tal-bnidem huma importanti, ma wieħed mill-pilastri l-iktar importanti Dak li għandu xaqsam il-soċieta eh, Ewropea aħna nafu li għadin dejjem insostnu li kunem ċirkolazzjoni ħilsa ta' flus, nis u prodotti u servizzi. Importanti li dejjem nibqgħu nħadnu il-valuri tagħna illi jirrappreżentaw l-Ewropa għal 20 tas snin. Sħaħ, aħna suppost qed nuru l-eżempju għal ħaddieħor qegħdin irrappreżentaw id-demokrazija ġifieri rridu naraw illi inqisu l-bidliet kollha li saru dan l-aħħar minn mindu daħal fis-seħi trattat tal-Lisbona u minn mindu aħna ħloqna il-forzi speċjali li għandhom jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem dawn il-korpi l-ġodda jiena naħseb li dawn il- l-innovazzjonijiet għadin jamlu jagħmlu lill-Unjoni Ewropea iktar kapaċi li toqrob fiċin illi toħroġ bistqarrija kemm fuq l-ekonomija kif ukoll fuq eh, il-fatt li aħna rridu niġġidu kontra ta' trittijiet tal-bniedem, rridu niftakru wkoll li l-Unjoni Ewropea u l-istati membri b'mod partikolari qegħdin ħabtu ma' problemi kbar ħafna u huwa propju minħabba li l politika li qed tkun implementata mhix koordinata sew din il-politika qed tkun koordinata u promossa mill-istati membri sta mill-istituzzjonijiet Ewropej. Għandna ħafna affarijiet li huma stabiliti li għandhom jaħdmu għall-anijiet tal-ħarsin tal drittijiet tal-bniedem, però dawn huma affarijiet li huma importanti li permettulna illi aħna nsemmaw leħedna madwar id-dinja u dan ħajkollu wkoll influenza fuq il-mod ta' kif id-drittijiet tal-bniedem ħajkunu mħarsa madwar id-dinja. Il-koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea ħalli hija importanti ħalli bekk kulħadd jista' jitkellem bleħen wieħed. Issa dwar il-problemi li jistgħu jaffetwaw id-dinja kollha problemi li għandhom xaqsu mal-ksur ta' dritt tal-bniedem dawn jaffetwaw il-kulħadd u jiena naħseb illi kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea dawn huma dinja politika li tkun implementata. Naħseb li waħda mill-problemi l-ikbar problemi fil-fatt li għandu qudiema l-Unjoni Ewropea speċjalment xi ftit mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari, li jinsabu iktar qrib eh, ġeografikament ta' ċertu kriżijiet madwar dinja bħal pereżempju ċertu pajjiżi li jinsabu viċin ħafna Sirja u minħabba fekk qed għandhom influss qawwi ta' immigranti u ta' refuġjati huma għandhom bżonn ta' politika sabiex eh, jgħinuhom jilqgħu lil dawn ir-refuġjati ħalli bekk huma ikunu jistgħu jikkarantixxu li dawn in-nies ikunu komdi li jingħatalhom l-ikel u eh, il-regolament tas-sena 2001 nu 55 għandu jkun irrispettat. Aħna għandna bżonn illi ikonna politika waħdanija illi fil-fat kunet tagħmel sens dan il-kuntest. Problema oħra li għandhom ħafna stati membri hija situazzjoni li jinsabu fija il-grupp etniku tar Roma. Jiena naħseb illi bħalissa huwa l-waqt illi rridu nuru ċertu solidarjetà għandna politika koordinata nafu li dinja problema tagħna l-kol tmur li l-in minn problema nazzjonali ta' ċertu pajjiżi u naħseb illi hemm ħafna diverġenzi bejn pajjiż u ieħor minħabba l-elezzjonijiet li dal-waqt ħajkunu magħna u fil-fatt aħna nafu li kultant laqqas biss inkunu lesti illi nissagrifikaw ċertu affarijiet favur il-prinċipju tad-demokrazija u traddiet tal-bniedem. jiena naħseb illi il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem irid jieħu pożizzjoni formali. Grazzi. And I have not ħafna Issanna eh, il-Sinjora Butiċiċ minn Malta. Grazzi ħafna. Huwa ta' privileġġ għalija li qiegħda hawnhekk illum nisma' minant kollegi differenti minn pajjiżi differenti problema li bħalma qed nisimgħu tinħass pajizi differenti. Ovvjament kulħadd jitkellem mill-lat ta' kif u ġo pajjiżu. Naħseb illi minn dak li smajt illum hemm tliet affarijiet li nħoss li nixtieq li nagħmlu. Naħdmu flimkien. Hemm bżonn li naħdmu flimkien. Il-problema tal-ksur ta', ta, dritti tal-bniedem b'mod partikolari jekk norbtuha ma, ma l-immigrazzjoni mhijiex problema ta' ftit pajjiżi. Hija problema tal-Unjoni Ewropea. Mhumiex in-nies infushom li huma l-problema hawnhekk naħseb fejn qegħdin nitfixklu hija l-ispostament tagħhom it-taħlita tal-kultura, l-adattament, il-pressjoni li jħossu pajjiżi u komunitajiet differenti u mhux kulħadd iħossha bl-istess mod. Nemmel li rridu naħdmu bejnietna semmet ħafna networking minn kollegi oħrajn qabel, nemmel ukoll li rridu naħdmu mal-NGOs, li diġa qed jaħdmu mis-soċjetà ċivili qed jaħdmu ħafna mill-qrib man-nies li qed ibatu ħafna. Però naħseb illi xi ħaġa li maħniex nagħmlu hija li rridu naħdmu mill-qrib ma' ċittadini li ħarbu minn pajjiżhom għal raġunijiet validissimi. U aħna kultant inħarsu li jom pala l-problema u nibza li qed ninsew li huma stess jistgħu jkunu is-sors tas-soluzzjoni li għandna bżonn huma jafu x'inhuma l-problemi f'pajjiżhom. ma jistgħu jgħinuna nifmu biex naħdmu aħjar ġa pajjiżhom ħalli ma jkollhomx għalfejn jaħarbu. Ma naħsibx li hija ħolma dak li qed ngħid. Ma jekk verament irridu illi dak li qed ngħidu hawnhekk illum ma jkunx kliem fieraħ, kliem fil-vojt. Nemmen irridu naħdmu f'din id-direzzjoni. Issemmew il-valuri u s-solidarjetà bla dubju ta' xejn hija valur importanti ħafna. Jiena naħseb li kull wieħed waħda minna jista' jagħmel ftit, però li jkun sinifikanti ħafna. Jiena ħadni ġdida fil-Parlament Malti, l-ewwel ħaġa li għamilt li preżentajt abbozz ta' liġi fisem il-partit tiegħi għal kemm fl-oppożizzjoni biex titneħħa diskriminazzjoni kontra persuni għabbażi ta' orjentazzjoni sesswali nemmen illi huma dawn l-affarijiet iż-żar it-tibdiliet sinifikanti li jistaw jamlu it-tibdil il-kbir. Napprezza li semmejna aħna bħala pajis, semmet il-Greċja u l-kollegi mill-Italja, pero nirrepeti, din miex problema tagħna biss. Din hija xi ħaġa li jekk maħniex se naħdmu flimkien ħatibqa' tikber u ħatibqa' problema mentri jekk naħdmu flimkien nistgħu nsibu soluzzjoni, m'għandix dubju. Thank you very much. And now we have um, Madame Farrugia again, please. Grazie, Signor Farrugia, da boħra. Jina Marlin Farrugia, u kol minn Malta. Naqbel ma dak illi qalet il-kollega tijaj, infakkar u kol illi Malta minħabba iċ-ċokon tagħha, minħabba in-nuqqas ta' riżorsi tagħha u minħabba li l-population density tagħna diġà hija qawwija ħafna, għandha bżonnijiet partikolari. Issa meta Malta fissret daw il-bżonnijiet urġenti innaqal snin twal nospitaw u nibqaw nospitaw kemm hemm bżonn u lest li narfaw il-pis li pajjiżna jista' jarfa' Imma meta pajjiżna qal aħna ma nifilħux aktar għal dan il-pis, kienet ħasra illi kif għal tajjeb il-kollega tagħna fl-indirizz tal-bidu tiegħu kienu l-Istati Uniti illi spiċċaw fuq medda ta' żmien joħdunna aktar immigranti illegali milli kien il-kontinent Ewropew, milli kienet l-Unjoni Ewropea. Issa jina nixtieqkom timmaġinaw x'effetti ħalli fuq potenzi oħra, fuq kontinenti oħra, meta raw li pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea sab iktar għajnuna minn pajjiż minn stat barra l-Unjoni Ewropea milli sab għajnuna ġo l-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb illi din ma tagħtix impressjoni wisq tajba tal-Unjoni Ewropea barra mill-kontinent tagħna għaliex nagħtu l-impressjoni illi aħna frammentati bejnietna illi aħna m'għandniex fema waħda u illi dak li l-Unjoni Ewropea inħolqot għalih mhux kulħadd lest li iħarsu u jimxi miegħu. U għalhekk jiena nagħmel l-appell tagħna, nerġa' ngħid illi aħna lesti bħalma dejjem konna lesti li nospitaw dak illi pajjiżna jiflaħ imma għanna bżon lajnuna ta' pajjiżi membri oħra illi għalkemm ħafna minnhom ukoll għandhom il-problemi tagħhom ta' immigrazzjoni, imma nafu illi jistgħu jieħdu fuq spallejhom parti minn din ir-responsabilta illi waħedna aħna ma nifilħux għalija. Punt ieħor wieħed ta' min ifakkar illi dawn l-immigranti illi ħafna minnhom qed jaħarbu gwerer, terrur u ħajja il vera mhijiex din jituża ġo pajjiżhom, qed jiġri hekk f'pajjiżhom mhux l-inqas b'riżultat ta' sensiela ta' miżuri u storja illi diversi pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea sfortunatament naċċettaw ma naċċettawx, imma kellhom sem fihom. U allura tqum il-mistoqsija wkoll bħala Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin namlu dak li hemm bżonn namlu u kemm hemm bżonn namlu biex il-kontinent tal-Afrika minn fejn jiġu ħafna minn dawn l-immigranti għalkemm mhux biss. Nejnuh fil-verità on the ground fil-livell tan-nies jew qed inserħu rasna li għax aħna nagħtu ammont ta' flus kull sena bħala għajnuniet Allura aħna naħsbu li qed nagħmlu biżejjed meta l-verità turi li dawk l-għajnuniet finanzjarji ħafna drabi lanqas biss jilħqu n-nies on the ground. U allura jiena nagħmel appell illi fil-waqt li tinaqdu ma' Malta, ma' l-Italja, ma' l-Kroazja, ma' l-Greċja, ma' kull min qiegħed jaffaċċa din il-problema ta' immigrazzjoni illegali, imma wkoll nikkonċentraw biex aħna in the long term ukoll immorru għall-erq tal-problema illi aħna nindirizzaw b'mod reali, b'mod prattiku, b'mod effettiv li jagħti riżultati biex aħna narġaw nġibu l-paċi, narġaw nġibu s-sigurtà, narġaw nġibu id-dinjità għan-nies illi jagħmlu ġo dawn il-pajjiżi li illum sfortunatament qed jispiċċaw illi n-nies tagħhom jaħarbu minnhom. Nirringrazzjakom. Thank you very much. I mean, I have to say that in the European Parliament, We had again a debate before the summer break. Kenna dibattitu fuq dan il u anki deċiżjoni qabel morna l-btajjel tas-sajf fej provajna naraw jekk tkunx ħaġa li nisfurzaw li l-istati membri li jilqgħu iktar refuġjati meta nqablu ġifieri mal-sitwazzjoni ta' Spanja, l-Greċja, Malta, Franza. Imma il-maġġoranza qalu li kienu tal-fema li dawn u ma mandomx ikunu affarijiet li jkunu vinkolanti legalment. Aħna imżon nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Nidiskutu kol mal-pajizi per eżempju tal-Magreb, għax ħafna drabi dawn jirċevu in-nies jiġu mill-Irak per eżempju, mill-qarn tal-Afrika jew nkellem mill-Afrika sab-Sahara. U jinqabdu f'dawn il-pajjiżi u e, l-frontieri jiġu malu e, jinqabdu fil-frontieri għax dawn il-pajjiżi laqas biss għandhom forsi ftejmiet ta' proċeduri ta' azil. Għalek jiena fil-komitat tiegħi manki dak tal-affarijiet barranin din is-sitwazzjoni għandha tiġi tkompli diskussa aħna e, mill-punt di vista tal-politiċi li aħna ma nistawx naċċettaw il-fatt li fuq il-frontieri esterni tagħna għadhom imutu l-eluf tan-nies kull sena ma jistax ikun li aħna naċċettaw fatt bħal dan. Now I think uh, we are done with the list of MPs from national uh... Naħseb diknet il-lista tal-parlamenti eh, tal-deputati tagħna mill-parlamenti nazzjonali Hemm xi ħadd li forsi jixtieq intervjeni f'dan l-istadju jekk le. Nisimaw issa in-netwerk tal-Human ta' drittijiet tal-bniedem, l-NGOs tagħhom, is-Sinjura diġà għamlet referenz ta' qabel diġà eh, referit għal dan in-netwerk. Nar, naraw forsi tuna xi pariri ta' kif eh, forsi dan il-Kunsill jista' jkollu iktar koerenza, iktar konsistenza anki għanna għannom ta' network għanna il-senjur mill-amnesty. Thank you, uh, Mrs. Lohbil. Grazzi ħafna, Senjura Lohbila, għal dan il-ċans biex nikontribwixxi għal dan il-dibattitu tant importanti l-lum. Jina Sur Baker, direttur ta' Amnesty International, imma qed nirrappreżenta n-network li s-Sinjura Milasju diġa referita liħ aħna ovvjament nħadmu l-iktar fuq l-affarijiet barranin imma dan l-aħħar ukoll konna qed bdejna naħdmu fuq il-koerenza interna u esterna. Ħafna NGOs u anki l-Aġenzija ta' drittijiet tal-fondamentali ikomplu jgħidulna li hemm il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem fl-Istati membri. Il aħna għadna il-bot minn eh, Silver Threat ta' Sinjura Ashton aħna għadna jisna qed nfittxu għadin. Aħna qed nimplementaw il-karta imma rridu naraw li din tiġi implementata kompletament. Thank you. Mr. Baker, please. Thank you. Grazzi, l-Unjoni Ewropea għandha l-istrateġija biex tiġi implementata il-karta, imma din għandha tiġi verament nisfrutta l-potenzjal tagħha. Il-Kummissjoni eh, Ewropea għadha toqgħod lura fuq ċertu affarijiet. Ħafna drabi l-affarijiet mhumiex ċari u jisiru daw il-cosmetic changes għal proċeduri kollha il-rapport tal-Kommissjoni fuq il-karta ma tisfidax il-rekord li kollom il-Stati membri. U dan mhux għax ma jkollhomx l-informazzjoni. Il-Parlament Ewropew ħafna drabi jkun iktar jieħu tiegħu minn fuq u jkun iktar dirett. Nafu ġifieri pereżempju għall-Ungerija u anki renditions report tas-sena l-oħra. Imma Um, ovvjament dawn l-affarijiet jiġu aċċettati wkoll mill-nies eh, fil-politika. Kien hemm rapport ta' 41 paġna fejn laqas tissemma jissemmaw ċertu każijiet. Imma l-iktar li puntana huwa il-fatt li l-Kunsill ma jriba ma jiċċaqlaqx fuq dan. Il-risposta tal-Kunsill kienet waħda biss, silenzju assolut. Imma uh, fl-aħħar ta' Ġunju l-konklużjoni tal-Kunsill talabu għal debattitu għal metodu biex eh, naraw kif se niġildu kontra il-ġlieda ta' kontra drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea dak li ġara l-ġemma l-oħra eh, u l-ġemma l-oħra ma ta' ċej ġdid. Aħna nemnu li l-Parlament Ewropew flimkien mal parlamenti Nazzjonali ikomplu jippromovu il-bżonn għal politika interna tal dritt tal-bniedem tkun iktar koerenti biex nagħtu ukoll proposti iktar konkreti li ċittadini din hija talba qawwija. Aħna naħsbu li l-istrumenti jeżistu diġà fl-Unjoni irridu naraw kif ikonna dokument iħor għal-qafas ta' li diġanna palissa u anki l-pjantazzjoni impenn sħiħ mill-naħa tal-Istati Membri, l parlament Ewropew, il-Kommissjoni lejn qafas li jkun komplut imma pratikabli hemm eh, li juża wkoll fil-work plan tiegħu kull strument possibbli u ngħid bil-qawwa kollha li aħna naħsbu li xejn inqas mhux se jwassalna fejn irdu naslu. Flimkien ma' din l-istrateġija għafas, nistgħu nagħmlu wkoll ħafna affarijiet illum stess l-ewwel għanna bżon il-fremp biex verament ikonna eh, mandat iktar wisa u anki ambitu aħjar bżon u kol il-rapporti tal-Parlamentu tal-Fran nirrispondu għal-jom kif suppost. Għanna nikoraġukom biex ikolkom iktar inter interazzjoni bil il-Kunsi tal-Europa u Libe u anki il-laqdiet. Mux dejjem dan isir imma naf li intom eh, Eh, intom ma dejtux l-HIDN qabel, ġifiri bħala għaqda tistaw taħsbu għadi. il pjant ta' azzjoni tal-Komissjoni Ewropea eh, biex jibdow il-proċeduri ta' ksur, meta jkun hemm ksur biex jibdow il-proċeduri kontra dawk il-pajjiżi. U dejjem li jkun hemm trasparenza fuq id-deċiżjonijiet. Komunika fuq l-artiklu numru 7 u anki l-implementazzjoni iktar effettiva tal-karta anki biex ikun hemm l-implementazzjoni tal-artiklu numru 2 aħna nemmu l-Parlament Ewropew għandu jagħmel rekomendazzjoni tal-Kongreti lill istati membri għal tħass tħassib li jiġi muri jaħdmu fuqu. U l-aħħar punt aħna nkorġiċu l-kulħadd sabiex l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tuwa mandat iktar qawwi biex taġixxi fil-każ ta' kull tip ta' ksur ta' drittijiet fondamentali, speċjalment dak li għandu xaqsam l-artiklu numru 2 l-artiklu 7, din biex biċċa xogħol zaħira, imma biċċa xogħol possibbli. L-istrumenti jeżistu, qed nitkellmu fuq viżjoni u fuq kemm aħna eh, rridu nagħmlu dan. Dwar ir-rieda aħna jina perswas li dan il-pjantazzjoni verament se jkollu effett ħafna pozittiv fuq l-istrateġija t-didi tal-bnidem. Grazie ħafna. Thank you. Nik Grazie, Nikola Becker. Inti indirizzajt li nalkoll il-parlament u l-fremp. Imma, Signor Mila Stjule, tiħu l-ajruplan, titilħaq l-ajruplan, mela allura ħanatilek l-ewel il-kelma un bat inkomplu hekk. Grazzi ta' dil kritika u ta' suġġerimenti, ovvjament jina diġa smajtum daw. Id-diskussjoni qed nippjanaw għal 21 ta' Novembru hija l-ewwel pass il qudiem dwar kif qed naħsbu li għandna niżvilupp l-isforzi tagħna. Allura jiena jkolli ngħid li dan huwa l-ewwel pass biex il-frem jiftaħ lilu nnifsu u l-pjan huwa li niftħu lil nafusna b'mod gradwali allura ma nwetkom li ħan mill-ewwel ħan sejrin eh, nistiednu rappresentanti tas soċjetà ċivili ma nassigurakom li ħan għaddi l-messaġġ il qudiem fil-kollegi tiegħi qudiem il-fremp. Lan fih dan il-fremp u għan nipruvaw nizviluppaw eh, forum li jaħdmu ta' kooperazzjoni hemm id-daqs tal tal-NGOs u l-parteċipanti u wieħed mill-kwistjonijiet li qed niffaċċjaw naf li din mhix l-aħjar tweġiba li smajtu imma din hija l-aħjar li nista' nagħmilha lissa grazzi, grazzi ħafna tajt il-Presidenta u grazzi tal-miġġa tiegħek fostna u jien naħseb ħatiġi titlaq l titlaq lura lej Vilnius bħal dalodu aħna għanna fostna rappresentant minn netwerk Ewropew ta', dritti tal-bniedem bħala istituzzjonijiet li jina nemmen li jista jindirizzana fuq dik il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, Signora Ċer id-dimensjoni esterna ta' libertà, ġustizzja u drittijiet tal-bniedem hija waħda komplessa u komplikata ħafna u impossibbli li jiena nindirizza l-kwistjonijiet kollha allura ħan nisħaq fuq ħames punti prinċipali. L-ewwel il qafa strateġiku tal-2012 mhuwiex sħiħ li jiffoka biss fuq dawk li punti li huma l-iktar relevanti bħal pal-rapport annwali ta' l-2013 huwa ferm iżjed limitat. Nittama li fis-snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea tkun tista' tadotta strateġija iktar komprensiva li tkopri mhux biss il-kwistjonijiet imsemmija imma u iktar importanti il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem nispera li eh, ikun hemm eh, skadenzi kif ħarġu mill-parlamentari nazzjonali rumeni u anka biex aħna naslu biex konna livellu li ta' kontabilità u trasparenza fir dan l-Unjoni Ewropea. It-tini l-għak u hija kwistjoni maġġuri għal gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea biex l-allijenjaw b'mod unilaterali u multilaterali bħala kooperazzjoni għall isforzi kollha biex aħna eh, biex aħna namlu impatt fil-verità fuq il-post l-sfida globali għad drittijiet ta' bniedem hemm bżonn tittieħed b'mod e, e, olistiku u dan għandu jkun sforz importanti dwar drittijiet ta' bniedem mad-dinja kollha. U jista' jkun ta' impatt kbir jekk l-Unjoni Ewropea tagħmel dan kif suppost tielet l-approċċ hekk imsejjaħ smart approċċ għall-iżvilupp Jina nemmen illi li ningaġġaw fi strategiji ta' dritti ta' bnidem intom tkunu mitlobin li tamlu eh, għad kbir ta' pjanar u analizi minn qabel dan għandu jeħtieġ responsabilta' għalja eh, kollha u kontabilita' fuq il-punti li jintom tifukaw fuqhom u protezzjoni ta' daw id-drittijiet. Ħadd ma jista' jagħmel kollox u allura rridu nażlu fuq ix-xana nifokaw u nieħdu deċiżjoni b'mod responsabbli. U wieħed biss jista' jittama u jemmen li jkun hemm bażi solida fil-dan l-Unjoni Ewropea għal qafas strateġiku ma jiena nemmen li nistgħu ntejbu il-xogħol tagħna biex nipprioritizzaw l-affarijiet mod aħjar. Il-raba' Jiena qabel tkellimt fuq l-assenza ta' istituzzjonijiet li jkunu 100% indipendenti fost istati membri, din ma taqbilx mal politika l-protezzjoni ta' diritti tal-bniedem. Jien naħseb li istituzzjoni nazzjoni ta' diritti tal-bniedem jistgħu ikollhom sem qawwi fil-tħaddim tal-politika u xuhud diġa qegħdin jagħmlu dan e, imexxu jaħdmu f'kapaċità f'kapaċitajiet ta' ħiliet u ta' proġetti għana netwerk globali fuq istituzzjoniet li, li, li insejħulu e, National Cooperation Network u iċ-ċerk predeċessur tiegħi għal ta' snin Dan jaħdem fl-Afrika, fil-Paċifiku, fl-Asja u fl-Ameriki u dan jaħdem sew u mammar sew xi kultant u jżommu l-granit tagħhom responsabbli f'dak li għandu jisemma drittijiet ta' bniedem u jista' jgħinu l-Unjoni Ewropea fil-bini ta' politiki kif suppost fi pajjiżi speċifiċi. Imma xorta għandna bżonn noħol u b'mod sħiħ istituzzjonijiet li jkunu indipendenti 100% u nsaħħu dawk li diġa' qegħdin jeżistu. Għax ħafna minnhom mhumiex qegħdin jaħdmu kif suppost, ħafna minnhom m'għandhomx il-kapaċitajiet meħtieġa u l-personal meħtieġa biex bet x-xogħol tagħhom. L-ħames u l ħar punt kif diġà semma ħafna drabi jiena nemmen ukoll li hemm meħtieġa li nimxu lejn riviżjoni indipendenti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-futur diġaġi imsemmi illi inħossu li hemm il-possibilità li nistudjaw aktar mill-qrib din. Mela fil-preżentazzjoni tiegħi hemm rakkomandazzjoni oħra għal dik li diġa semmejt qed ninkoraġixxi lilkom ilkom biex tikkonsidraw b'mod serju l-ambitu limitat tal-2012 kif ukoll l-assenza ta' miri speċifiċi biex insemmu l-prioritajiet Ewropej. Nirrekomenda wkoll li l-Unjoni Ewropea tagħmel bħala priorità tagħha it-tisħiħ ta' tal-istituzzjonijiet li jem diġa mhux biss dawk li jem fil-Unjoni Ewropea ma dawk li jem f'kontinenti oħra. L-effetti tal-funzjonament ta' istituzzjoni ta' diritti ta' bniedem li jkunu 100% indipendenti għandhom ikunu parti mill prioritajiet ta' diritti ta' bniedem interni u esterni bħala politika tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk hemm xuħud fejn daw jaħdmu sew allura nistgħu natu delivery tajba f'dak li għandu x'aqsam ma' ġustizzja u drittijiet ta' bniedem. Grazzi tal-rakkomandazzjoni ta'kom dettali u issa surċi pil il-Viċi Presidenti tal-Kumitat Dattijiet tal-Bniedem li jaħdem ħafna ma' istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem fil-politika tal-viċinat tal-Vant. Fidejk. Grazzi, Signora Cea. Għankompli bil-Pollak jgħid il-kellim. E, ja z dużym zainteresowaniem e, słuchałem tego. Mela. Għan nitkellem fil-qossor e, minn dak li ntqal minn Christopher li prezenta l-evalwazzjoni tiegħu dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet nazzjonali dwar drittijiet tal-bniedem. U ippreżenta dak li najtin il-prospettiva tagħhom dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u dwar kif dak li l-Unjoni Ewropea tagħmel fuq il-livell estern. jina rrit l ndaħħal is sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem eżattament biex impoġġi aċċen fuq ir-rwol ta' dawn l-istituzzjonijiet. Speċjalment f'dak li għandu xaqsam ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi viċini, pajjiżi terzi li magħhom aħna għandna e, eh, ftejjemiet straordinari. Per eżempju, qed naħsbu fuq il-kooperazzjoni ma' difensuri ċivili tal-pajjiżi tan-naħa mal-viċinat tal-Vant din saret minnaħa dan din inizjattiva bdiet minnaħa tal-Polonja mis-sens minnaħa Pollakka u enuna wkoll il-Franċiżi f'dan ir-rigward. U ma rridniex biss nikkonċentraw lil nfusna fuq il-ħtieġa ta' bidla f'dawn il-pajjiżi, imma e, saret din l-azzjoni bdi tnidiet biex nuru blima mod il-Polonja irnexxiela taffronta l sfidi differenti fil-proċess ta' trasformazzjoni u hija ngħidu li l-Polonja hija ta' eżempju bħala pajjiż li għaddej bħalissa minn din il-fażi ta' trasformazzjoni aħna fil-fatt ridna li jkollna diversi laqat u konferenzi imma wkoll seminars u nistgħu nitkellmu fuq dal-eżempju ta' pajjiż li rrid jaffronta diversi diffikultajiet fil-fażi ta' tranzizzjoni, pereżempju fis-settur tal-ħabsijiet dak ġudizzjarju fit-trattament tan-nisa persuni li jisiburuhom fil-ħabs il-bini tal-istituzzjonijiet demokratiċi biex nejnu dan il-proċess id-dritt ta' xogħol u mbagħad il-kwistjoni tal-bilanċ f'dak li għandu xaqsam l-okkupazzjoni kontra diskriminazzjoni tal-ħolqien ta', ta egwaljanza bejn is-sessi daw il-suġġetti kollha kienu ta' in, kienu interessanti ħafna u għajmu interess qawwi fil-pajjiż u ġabu magħhom interazzjonijiet u ħafna diskostu l-seminars u l-konferenzi mill imsiħ batana u il-fatt li hemm ħafna problemi għamilla possibbli li din id-diskussjoni dan id-dialogu eh, u ta' bilħaq meħtieġ u ġi apprezzat minn kulħadd. Mela, f'dak li għandu xaqsam ma' sħobija mal-vant, ma' pajizi tal-vant, u għatih importanti nisħlu il istruzzjoniet nazjonali għadrittijiet tal-bniedem u ma' rizorsa vera il għalix nafu l-speċifiċità tal-pajjiżi li huma rappreżentati ġabru flimkien ukoll eh, eh, esperjenzi negattivi u pożittivi li jistgħu eh, jaqsmu ma' ħaddieħor u jistgħu wkoll juru it-triq il-qudiem u li għanna nieħdu biex nevitaw dawn il-problemi li għandhom xjaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem u dan nistaw nużaw eżempju ta' pajis li diġa għadda minn din il-fazi ta' tranzizjoni. u memx rezistenza nejdu aħna f'dak li għandu xaqsam l unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma triċ fil-fatt timponi livelli, trid sempliċement turi li huwa possibbli li ninsegu din it-trim mingħajr ma nitilfu l-identità propja. U possibbli li niġbru fl-imkien id-drittijiet tal-bniedem ma l-isfidi kulturali li jkunu partikolari għal dak il-pajjiż. F'dan f'din il-ħidma ta' dan is-sottokumitat aħna provajna li natu prova ta' elementi ieħor. Anka li nistgħu niddiskutu għada, ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji. Aħna nduru fuq l-istati membri kollha tal-ġnus maquda dawk il-pajjiżi kollha tan-Nazzjonijiet Uniti iridu jadottaw ind, jadottaw ċerti indikaturi u livelli ħbibna fil-pajizi skandinavi edin il-qoddim f'dwar ir-responsabilta soċjali tal-kumpaniji asmu maħna l-esperienzi tagħhom imma dan u wkoll sittur illi dejjem isir iktar interessanti mhux biss għall-imsieħba tal-Unjoni Ewropea imma reċentement kif għallu nirevoli Gomez marru l-Pakistan u f'dal pajis tkellmu fuq ix-xogħol fuq ix-xogħol fost it-tfal. Spiss e, e, it-tfal it-tfal ta' età minorenni e, jiġu abbużati f'dak li għandu x'aqsam ma' xogħol u mbagħad ix-xogħol tagħhom ukoll jiġi esportat lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna naħsbu wkoll fuq l-avveniment traġiku li seħħ fil-Bangladesh daqshekk vittmi li spiċċaw mejtin il kondizjoniet tax-xogħol li huwa skandalus li, kien l-oriġinal din it-traċedja. U allura għandna nistgħu naraw illi għad-drittijiet tal-bniedem huwa diffiċli ħafna li nsibu pjattaforma e, komuni li tiġi mifhuma minn kulħadd u għandna naraw il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji, il-kondizzjoni tax-xogħol u x-xogħol fost it-tfal u anke s-sitwazzjonijiet tan-nisa dawn l-aspetti kollha għandhom rwol verament importanti biex aħna inniedu kooperazzjoni bej l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' dritt tal bnidem li jirrappreżentaw patrimonju kbir f'dan is-sens. Grazzi ħafna. U issa Martin Kerr għal darbora, forsi tixtieq tiġi għal xi mistoqsijiet li semmew. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora Cher. Iva ma naħsibx li hemm mistoqsijiet diretti li saru imma xi wħud mill-kummenti jien nixtieq in forsi wijibom. L-ewwel kien mis-Sinjura mir romanija li indirizzat il-kwistjoni ta' strateġija trittijiet ta' bnedem fuq livell nazzjonali u kif jista' jkun hemm appoġġ biex nimplementaw jew niżviluppaw strateġija bħal dawn u ndawruhom fazzjoni fost istati membri aħna hawnhekk nixtiequ nsemmu eżempju ta' dan il fil-fatt ta' bħalissa li komunikazzjoni ta' Roma fej kien hemm element importanti ħafna fil-komunikazzjoni tal-2011 tal-Kommissjoni kienet il-ħolqien ta' ta' strateġiji nazzjonali għal Roma f'dak għandu xaqsam integrazzjoni tagħhom. U l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem dak iż-żmien kienet mitluba biex fil-fatt tejn stati membri li biex mhux biss jiżviluppaw dawn l-istrateġiji u l-istati membri kollha għamlu dan b'kooperazzjoni mal-Komissjoni imma b'mod partikolari biex tmexxi tejn fis-segwitu tal-istrateġija u tara kif tista' timmonitorja l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija x'kienu l-indikaturi jistgħu jintużaw fuq livell nazzjonali biex naraw sakemm il-politik l-inizjattivi ta' politika, leġizlazzjoni u azzjoni speċifika u fondi fl-aħħar tal-ġurnata kellhom impatt f'dak li għandu x'aqsam ma' dan il-grupp vulnerabli partikolari naħseb dal l-eżerċizzju u ikun interessanti li insegwuh bħalissa hemm 11 stat membru inkluża Rumanija involuti fih imma nitalmu lezzjonijiet li iktar wiesa dwar xirbol il-Kummissjoni u l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem jista' jkollha u dwar dan kif jista' jkun hemm skambju bejn l-istati membri fuq kwistjoni daqshekk diffiċli u taħraq daqs l-inklużjoni tar Roma. U allura naqbel bisħiħ illi dan l-iskambju meta jina zort l-istati membri l-ewel mort wieħed, il mal ma l-uffiċjalju tal-Ministru tal-Edukazzjoni kunu xikunu u nitkellem fuq il-problemi kollha li huma għandhom qudiemhom u l-kwistjonijiet u nitlobhom u nsaqsihom ma titkellmux ma' kollegi tagħkom fi stati membri oħra ma jgħidu li le, allura tridu intejbuha din il-ħaġa biex aħna nżidu dan eh, bil-risorsi limitati li għanna, pero hemm bżonn illi jkun hemm iktar diskussjoni u komunikazzjoni eh, bejn stati membri u l-sfidi li rridu nilqaw dwar ir-Roma. Issa, umbat, is-Sinja Mulig mill-Kroazja tkellmet fuq il-kwistjoni ta' kollaborazzjoni bejn l-istituzzjoni differenti u semmejtu koll insinjura il-Konsil tal-Europa u jkolli najt li fi snin riċenti kienem zviluppat ħafna interazzjoni bejn l-Unjoni u l-Aġenzija ta' Dritti tal bnidem u l-Kunsil tal-Ewropa. Ma naħsib li għasigriet li l-Kunsil tal-Ewropa kien xiftit nervus meta di l-Aġenzija ġiet maħluqa aħna ma, ma nikkannibalizzawx fuq it-territorju, għallu kien ħafna diskussjoni li ħarġet, diskussjoni bejn l-istituzzjonijiet. Qatt jiena jien qatt ma fimt fuq id-diskussjoni ta' fuq dan imem ħafna problemi, hemm ħafna spidi biex xi wieħed minna ikun jista' isolvi. Allura faċli aħna nqogħdu frokna bil-qiegħda u l-Kunsill tal-Ewropa joqgħod frok noħra u kulħadd jagħmel l-affarijiet tiegħu. Allura kemm fi Strasburgu kif kol fi, fi Vienna fi aħna għanna kwatiri tagħna ngħidu li l-kwistjoni l-isfida hi kif insibu komplementarjetà il konsil tal-Ewropa ikollu x-xogħol ir-rwol tiegħu u l-kapacità illi jidħol fid-dettall u jħaffer iktar fil-font fl-sfidi u l-problemi li jiffaċċaw jekk aħna nikkollaboraw flimkien kif għandna nimbuttaw flimkien Eh, l-agenda tagħna. Il-Kunsil tal-Ewropa kif tafu intom adotta armajn sena ilu konvenzjoni, imsejħa l-konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-violenza kontra n-nisa. Importanti ħafna bħala konvenzjoni li issa stati membri għandhom jirratifikaw u jiffirmaw. Għalissa aħna qed niffinalizzaw l-ikbar servej li qatt fl-Ewropa fejn intervistejna iktar minn 40.000 eh, mara fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jiġu qudiemna wiċċ imbuċ u jitkellmu fuq jitkelmu jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom, esperjenzi fuq it-tfal, esperjenzi ta' min isegwihom, ecce li qed imsejjaħ stalking, ħaġa illi dan huwa suġġett topiku ħafna fuq il-violenza kontra n-nisa l-ikbar servej li għazzar fl-Ewropa fuq livell Ewropew. Aħna nistennew li din id-data tista' tgħin il-Kunsill tal-Ewropa biex jimbotta għal ratifikazzjoni u jgħin ukoll lill-Istati membri meta ikunu fil-żmien tal-implementazzjoni x'ikunu l-kwistjonijiet u jistgħu jkollhom aċċess għad-data tal-informazzjoni li aħna għandna fuq is-27 jew 28 stat membru Allora ta' biex natikom eżempju fuq din is-sens ta' komplementarjetà. Eżempju ieħor huwa l-interazzjoni bejn l-aġenziji. Fejn per eżempju aħna għanna eh, ma' diseased eh, diseased control agency li jeda fi Stokkolma għaliex għanna namlu namlu għadin huwa eżatt fejn huma jaraw eh, fir-rapport tagħna fej diffikultajiet ta' minoranzi dispożizzjonijiet ta' saħħa per eżempju. U ovvjament kwistjoni ta' dis diskriminazzjoni nuqqas ta' arfien imma da imma da kollu jinżel fuq kwistjoni ta' disease control għaliex e, gruppi marginali, gruppi vulnerabli ma, ma jħossux jew ma jkunux jistaw jkollhom aċċess għal kamp tas saħħa fil-pajjiżi tagħna u din hija ħaġa li fuq wieħed mill-istati membri aħna kellna missjoni konġunta u għamilna rapport konġunt illa li Disease Control Agency indunat li kienem kwistjonijiet taksu ta' dritti għal bniedem li huma marbutin ma' xogħol tagħhom. Ovvjament, memx għalfejn ngħidu li għandna kollaborazzjoni miqrib mal-Frontex, mal-Europol u aġenziji l-oħra tal-JHA u dwar l-Europol, l-Sipol u l-Eurojust, il-prosekuturi u għanna għanna il-taqajna f-komitat fuq il-kwistjoni li joħorġu mill-hate crime. Xinu ma l-vantagġi li joħorġu u xiejdilna jekk aħna naqdu l-forzi tagħna fuq is-sitwazzjoni korrenti li għaddej minna bħalissa u xin jitriq il-qoddim naħseb di din it-tip ta' kollaborazzjoni jiena tkellimt fit-tul fuq għadin il għaliex inħossi dan huwa żvilupp interessanti ħafna li l għaddej għal dawn l-aħħar 15 snin interazzjoni bejn l-atturi differenti ta' drittijiet ta' dawk favur drittijiet tal-bnidem u xini x-xena ġenerali tal-istituzzjonijiet Ewropej illum. Nista' ngħid kapaċi ngħid ħafna iżet imma ħjar qafaw qed jgħid il-kellim. Grazzi tajt il-Presidenta. Naħseb issa wasalna fit-tmim din il-laqa. Insejt il-xi ħadd li xaħat jixtaq jitkellem? Le, mela. Minna ħatijaj, nishtiq nala din il-laqa billi najt grazzi kom il kol tal-li ġejtu fost ġejtu mana unek, ħarġu ħafna idejat, x'nistgħu nagħmlu iżjed, x'nistgħu nagħmlu differenti, u nittamaw il-minna ħatana li sibtuna interessanti li għamilna dan il-pakket il dil-istrateġija tal-pjantazzjoni tal-favori drittijiet tal-bniedem. tal pjantazzjoni tal favori drittijiet tal bniedem tal drittijiet tal bniedem u kellna wkoll rappreżentant speċjali tad drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea u l-intenzjoni tagħna ta' diskussjoni kienet li aħna inġibu tal-fiqrib magħkom għall-attenzjoni tagħkom li intom għandkom pjantazzjoni ta' dwar drittijiet tal-bniedem u nittamaw verament li intom tieħdu magħkom idea ta' x'qegħdin nagħmlu u bliema forma intom tistgħu torbtu x-xogħol tagħkom fuq livell nazzjonali ma' dan il-pakket li qegħdin nippreżentaw u li tisservu ta' katina ma' mal-parlamenti nazzjonali u mal-politiki nazzjonali f'dan ir-rigward tal-darbuħra. Grazzi ħafna jien dan assumi li għandna segretarjati tal-komitati rispettivi u li ħajkun hemm kontinwazzjoni tal-laqat bejn il-politiki ta' dritti ta' bniedem fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali, ma kif tafu s-sena d-dieħla f'Mejju għandna l-elezzjonijiet u għaj konna kollegi differenti għawnek jina zgura illi di sibtuwa b'ħasinta ta' qabel di sibtuwa taħtieġa, sibtuwa importanti li tiġu fostna hawnhekk. Forsi inti konkludi tikkonkludi wkoll. Grazzi ħafna. Signora Laħbilar, u grazzi u koll ta' madwari għad dikjarazzjoni li saru Aħna smajna fuq dil kwistjoni il hija taqsek importanti għalina. Aħna smajna l-partiċipanti kollha, l-kontribuzzjoni kollha, naħseb huwa ġust li ngħid nikkonkludu li numru wieħed id-drittijiet fundamentali bħala klawsola edaw biex tibqa' meta niġu għall-istrateġija f'dak li għandu x'jaqsam fuq livell intern, fuq livell estern, kif ukoll il-programm ta' Stokkolma li huwa il-programm ta' terminu ta' ħames snin li ġie li sar biex jiżviluppa l-ambizzjonijiet proklamati f'dan il-kapitlu daqshekk importanti fit-Trattat ta' Lisbona. U meta ngħid dan huwa fatt ukoll illi dak il-kliem illi iħatem hemm miktub fl-artikli u fil-dispozizjonijiet fil-kapitlu tat trattat ta' Lisbona, irrit bil-forsi fisser xi ħaġa kif jiddetermina mhux biss il-leġislazzjoni li għaddejja bħalissa fi dan il-Parlament Ewropew ma fuq l livell nazzjonali u koll u għalhekk għandna enna l-ekkim sejħa ċiklu ta' kooperazzjoni interparlamentari bejn aħna, il-Parlament Ewropew, u intom il-Parlamenti Nazzjonali, għaliex aħna rridu naġixxu naħdmu fl-imkien b'mod koordinat biex nimplementaw l-istrateġija f'dak li għandu ma' drittijiet fundamentali dwar it-teħid ta' il-bini tal-liġijiet. U dan huwa importanti ħafna meta niġu għal kwistjoni ta' azil, konfini esteni tal-Unjoni Ewropea, immanka biex ikunem il-liġi kriminali tkun għaddeja l-ewel darba din naħdem hawnhekk l-ewel darba bħala Parlament Ewropew bħala leġislaturi fil-liġi kriminali u kooperazzjoni illi tfisser illi aħna irridu nuru għal nuru li aħna ma' kultura ma' komunità eh, legali li aħna favur id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali tal-bniedem u li aħna għandna valuri Ewropej u dan għandu jimponi kondizjoni għal mod kif aħna naġixxu ma', ma pajjiżi terzi l-ekkim sejjaħ il-klausura ta' dritt ta' bnidem li għana meta inkunu edin nibnu ftejmiet, ikunu tal-liema natura ikunu diplomatiċi, kommerċjali, ekonomika ma' partijiet terzi. F'dak li għandu xaqsam ma tħassib ta' drattijiet tal-bniedem jekk ma jkunux ispettati dawk il-ftejmiet għandhom xisiru, għaz biss għandhom ikunu finalizzati. U meta ikunu f'postom, aħna għanna nkunu attenti fuq il-klausola tal-Assoċjazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem biex bekk id-diplomazija Ewropea tkun impenjata bisħiħ fuq id-drittijiet tal-bniedem pass pass il-ħin kollu fil-proċess politiku u jina nemmen f'dan meta niddiskutu kwistjonijiet li jkunu liktar jaħarqu f'natura politika hawnhekk bħalissa fil-Parlament Ewropew li ninfluenzaw il-kredibilità tagħna, l-impenn tagħna għal klawsula ta' dritti tal-bniedem ma' partijiet terzi, inklużi dawk il-partijiet li igawdu l-ola reputazzjoni meta niġu għadrijiet fundamentali u l-protezzjoni tal-ħajjiet tal-ċittadini il għaliex numru tnej u din il-konklużjoni Dinja dan huwa proċess li kull ma li għadu miftuħ jibqa' dej li ma jintem qatt. Dan ifisser li aħna qatt iktar ma nistgħu nieħdu drittijiet bħala xi ħaġa illi qiegħda hemm for granted. Mhux mal-Unjoni Ewropea, mhux meta niġu għal ftejmit ma' partijiet terzi Aħna l-koll għanna demokraziji, koll għanna drittijiet fundamentali, allora forsi naċċettawa bħala xaġa normali, for granted. Għanna reputazzjoni ta' rispett ta' ċittadini u meta niġu għal demokraziji kostituzzjonali, aħna t-nifirmaw eh, eh, ftejimiet sakemm daw jipproklamaw li huma favur id-drittijiet fundamentali m'hemm xejn fuq ix nitkellmu. Le mhux veru dejjem hemm tħassib fuq dal-kwistjonijiet għandna nkunu attenti u li nidru illi qegħdin favur il-livelli il-minimi illi nkunu għażilna u li aħna impenjati f'dan u niżviluppaw b'mod kooperativ b'eżerċizzju kull ma dejjem għaddej bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali biex nassiguraw li dawn il-kwistjonijiet kollha ikunu u jibqgħu ta' rilevanza fix-xogħol ta' kuljum tagħna u għalhekk aħna napparteċipaw il-ħidma tal-NGOs ta' soċjetajiet ċivili kollha kemm huma u organizzazzjonijiet li għandhom x'jaqsu mal-kamp ta' drittijiet tal-bniedem ma' dawk kollha illi taw prova u li indirizzawna f'dak għandu xantzam ma' drittijiet ta' bnidem u ovvjament ma' xogħol illi sar fuq livell permanenti mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea rappreżentata hawnhekk mid-direttur is-Sur Kieram. Allura aħna nirringrazzjawkom il-kol tal-li kontu parteċipi f'dan l-ewwel round ta' diskussjonijiet u issa natu bidu għat-tieni round aktar suppost jew forsi ħajibda f'xil ħamsa ġifri dal-waqt fil ħamsa minuti oħra, pero minix ċert qed jgħid il-kellim jekk il-mistednin waslux fil-kamra. Jekk waslu allura għandna nagħlqu minn qed niftħu il-pass innietu l-pass għal parti li jmiss aħna inselmu l-panel li kellna u wissa natu merba l-panel ġdid. Għanna direttur ta' pjattaforma ta' drittijiet tal-bniedem ta' l-Università fi Firenze li ħajkun l-ewwel kellim magħna nagħtuh merħba. Nagħtu merħba wkoll lis-Sinjura Marina Xiram. Martin. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. We're also welcoming Mrs. Marina Schramm. Etnil għawmana l-Signora Marina Schramm li t-rapprezenta l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni esperta u għanna l-Signora Ellen Supios David li hija responsabbli għal return, returns migrazzjoni u it-tfal mhumiex akkompanjati u refuġjati. Nilqakom.